darf sie bitten platz zu nehmen. liebe kolleginnen und kollegen Signori, tlobkom taħdu postkom, ekki ġobkom. Mela. Inkomplu mis-sessjoni ta' Lulju, l-ħar li għajna kien fl-4 ta' Lulju ta' l-2013.